l-serata it-tajba ħanibdow bil-punt tal-agenda li messa għanna għawnek sentenza ta' 8 ta' april tal-Orti tal-Ġustizja dwar il-ħazna e, e, tad-data. Il-naddi il-mikrofonu lill-Komissarju Malstrem, President, Signuri, Nirringrazzakom ta' din l-opportunità biex niddiskutu is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' xi ġranet ilu. Aħna nilqaw il-ċarezza dwar il-retenzjoni tad-data. Il-sentenza eh, tikkonkludi eh, l-evalwazzjoni u taqbel mal-konklużjonijiet tal-Kummissjoni u li punti li aħna diskutejna mal komitat Libe, il-retenzjoni ta' data ma mhuwiex proporzjonali u għandu bżonn is-salvagwardja. Punti oħra huma l-aċċess u l-użu mill-awtoritajiet nazzjonali, id-definizzjoni ta' eh, eh, reati serji, il-miżuri tal-sigurtà tad-data u l-rilokazzjoni tal-data u l il li wieħed jagħmel distinzjoni bejn il- persuni eh, illi jkunu um, eh, ħajadu ġuri u il-ħarsin tal-informazzjoni dwarhom. Aħna wkoll konna semmejna dawn il-punti il-qorti fl-istess waqt iqis il-ritenzjoni iż-żamma tad-data ma miex l kontra il-drittijiet fundamentali imma enfasizza il-ħtieġa li wieħed jirrispetta il-prinċipju tal-proporzjonalità u li jkun hemm kondizzjonijiet stretti. Tar jaraf ukoll li hemm limiti tal-drittijiet fundamentali għal eh, specialment fir rigward tal-ġlida kontra terrorizmu u l-reati tal-serji. Għalek, bdejna ir-riflessjoni biex naraw jekk hemmx bżonn xi proposta ġdida tal leġiżlazzjoni u jekk ikun hemm dan jgħaddi għal kummissjoni l-ġdida. Il-sentenza titlob li jkun hemm riforma veloċi u direttiva u riviżjoni tad direttiva li tapplika għall-infurzar tal-liġi l-Onorevoli Neverissa. President, uh, kollegi, kummissarju, l għonet rigward ta' sentenza, il-sentenza li natat mill-Qorti tal-Ġustizja ta' mill ċara illi l-Europa kibreta. Il-politiċi jiddeċidu l-Parlament u l-Kunsil tal-Ministri flimkien imma il-Qorti jgħamil supervizjoni ta' dak li nagħmlu aħna ġifiri aħna għadin taħt għallajnej viġilanti tagħhom u dinja xaġa xi ħaġa tajba u hekk għandu jkun aħna t nitkellmu dwar id-drittijiet ċivili, dritti ta' ċittadini li huma mħarsa mill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea għalek il-leġizlatur ma jistax jaqbad u jinjora id-drittijiet fundamentali għalek huwa pozittiv li konna din is-sentenza u li konna din il-proċedura u għalek pala membru tal-parlament nixina mela ċara di u il rati nazjonali għandhom jaraw dan bħala sinjal anka l-orti kostituzzjonali f'Kalsruhe fil-Ġermanja hemmhekk l-istat ta' dritt irid jiffunzjona kol dejjem eh, u kull imkien fl europa il-qorti jevalu eh, mm, eh, jagħti valutazzjoni wkoll tal-karta ta' ta' drittijiet tal bnidem aħna nankunu gburin b'dawn id-drittijiet um, fundamentali, drittijiet tal-ħajja, tal-ħajja privata, tal-protezzjoni tad-dejta, dawn kollha qegħdin imniżla fiċ-charter, il-libertà tal-espressjoni um, u tal-twemmin u aħna eh, bħala um, Ewropej għandna nkunu gburin dan il-katalogu ta' drittijiet, però minkejja dan xorta waħda naħseb li għandna għandna problema eh, maġura fl-Ewropa nafu li hemm ħafna pressjoni minħabba il-terrorizmu. Il U din eh, mhijiex xi ħaġa li wieħed jista' jgħid illi solvejna l-problemi marbutin magħha, anzi bil-kontra kellna ħafna fatalitajiet fl-Ewropa u kien hemm minn eh, kellu ħajtu distrutta minħabba terrur. U għalhekk iridu naraw li ċittadini jkunu eh, protetti kontra dan it-terrur u għalhekk fisem il-PPE jiena nixtieq ngħid il-riskju tal-terrorizmu għadu hemm u il-terrorizmu anka issa du odda utli palma kien fil-passat u issa għandhom aktar odda fidejhom forsi tiftaklu fil- um, um, eh, fil- eh, dak li ġara f'Berlin anka permezz tal-użu ta' eh, mobile saru stqarijiet għalhekk b'ħafna postijiet differenti biex ikun hemm din il-ġlida kontra l-kriminalità organizzata u terrorizmu għalhekk għandna bżonn id-data. Id-data hija importanti ħafna biex inkunu nistgħu nagħmlu l-ġlida tagħna kontra terrorizmu għalhekk għandu ikonna leġiżlazzjoni. Il-Kummissarju semmit li CJ u li CJ qal mod ċar li aħna għanna il-permess, għanna l-autorita li nistaw nżommu id-dejta fuq il-ċittadini imma il-kondizjoni ta' kif jinżammu hija importanti ħafna li kien nħeġġeġ il-Kummissarju biex tipprepara proposta eh, fil-ġranet li ġejjin u tqis ukoll il-kummenti tal-Qorti tal-Ġustizzja. Issa il-periodu tal żamma u eh, li huwa l-ambitu fejn wieħed jista' jżomm id-dejta, naraw li ma jkunu rejati, definizzjonijiet ehm, ċari. Um, Eh, anka eh, fil-rigward ta' reati seri u rridu naraw li eh, il-prinċipi tal-istat ta' dritt wieħed ikkonforma magħhom għal kien indirizza u nappella lill-kummissarju il-kulleġġ kollu tal-kummissjoni li ħajjibqgħu hemmhekk sa' Ottubru intom tibqaw attivi u għalek nħedġukom biex eh, tfittxu taħdmu fuq dan id-dozer u biex eh, tħolġu proposta ġida Argument aħħar li nixtieq insemmi ma nix situazzjoni fejn qegħdin ngħidu li ma nix regolamenti jew anzi għandna il-ġijiet eh, domestiċi li huma fisse għalek għalhekk jekk tridu li l-data tiġi mħarsa u garantita irrit ikonna lek il-qafas legali li kun applikabli fl-Europa kollha għax ma nagħmlux hekk, allura sfortunatament kull pajjiż ħajamel l-affarijiet għal rasu u ħajkun hemm għalhekk dispożizzjonijiet differenti fl-istati membri differenti u għalhekk dan ma jkunx um, konformi mal-drittijiet uh, bażiċi fl-Ewropa. Mela, għanna id-drittijiet fundamentali, għanna għanna kull rispet ta' sentenza tal-ICJ, imma fl-istess waqt inħossu li għanna bżon direttiva biex l-istati membri kun jisaw iġildu kontra terrorizmu. Except blue card from... Grazzi, taċċetta blue card minn Sur Murphy, e kjoġbok. Sur Murphy. Grazzi, President, grazzi tal-li għacċetajtu kol il-blue card dinja dawt li nishtiq insaqsi forsi eh, terrorizmu ix għodda utli għal grupp tijak għal daw kolla ġewa l-Europa l-Kommissjoni għal daw kolla li jridu jimminaw drittijiet tal-bnidem, drittijiet tal-privatezza u jridu jużaw il-ġlida kontra terrorizmu bħala pretest għalihom. Grazzi. Lieber kollegi niemand missbraucht den Terror als Argument, um hier etwas durch. Kollegi, ħadd ma qed jabbuża l-konċett ta' terrorizmi, ta' terrorizmu permezz ta' xi tip ta' leġiżlazzjoni jew dispożizzjoni imma tkun ta' negliġenza minna ħatana jekk ma narawx kif l-aħjar niproteġu li ċittadini tagħna. Dawn huma punti importanti ħafna għal PPE protezzjoni ta' drittijiet ta' bniedem u l-ġila kontra terrorizmu. Grazzi. Nadu issa, Sinjur Randveld. Kużawni jgħid il-President, is-Sur Moraes għal żewġ minuti u nofs. Forsi Watni, ma' Sinjura Entvelt. U jaffarsi nejċ affarijiet simili u koll. Fisem il-grupp tal-SND jek t-permetti li President, id-direttiva ġiet adottata fi żmien diffiċli ħafna kif smajna u fisem il-grupp tagħna aħna nilqgħu din il dan il-ġudizzju li sar, ovvjament sar fi żmien ta' attivitaj terroristiċi li saru, ma din mhijiex l-unika raġuni għalfejn dan il-ġudizzju importanti ħafna kwistjonijiet kienu jeżistu u fil-passat u eh, issa ġew irrikonoxxuti. Il-grupp tagħna wkoll irrikonoxxihom għaw ċertu nuqqas ta' fil-bilanċ bejn il-miżuri u ta' sigurtà u l-protezzjoni ta' ċittadini minn kriminalità serja u id-drittijiet fundamentali tal-privatezza f'dan iż-żmien digitali u bekk nassiguraw li l-data tibqa' dejjem miżmuma bħala proporzjonata mar-riskju hemm ċertu kwistjonijiet li għadhom għaddejjin u għal daqstant nistgħu nindirizzaw ir-riskju tas-sigurtà u terrorizmu Iżda ma nistawx niġbru uh, id-dejta kif għamilna fl-era ta' qabel Snowden. Dan il-ġudizzju huwa qed juri biċċar l-istandard żolin ta' privatezza ta' protezzjoni ta' data li jeżistu fil-qafas legali Ewropew għal daqstan dan il-ġudizzju huwa tant importanti. Wara flera post Snowden din il-sitwazzjoni eh, uh, eh, tiġi meqjusa bħala ksur ta' ċarta ta' tittijiet tal-bniedem tal-Unjoni Ewropea għal protezzjoni ta' deċa, kwalunkwe ksur ta' dawn id-drittijiet fundamentali għandu jkollu ġustifikazzjoni ċara fostom ukoll definizzjoni ta' kriminalità serja l-aċċess għad dejta u sistema li tikkontrolla l-aċċess għad dejta li tista' tinkludi wkoll autorizzazzjoni ġudizzjarja. Wara il-ġudizzju Irridu nifuka fuq xser jiġri issa. Aħna fil-Parlament Ewropew għalina dini opportunità biex nisqu mal-Kunsill l-importanza fuq li nilħu ftehim dwar it-test tal-pakket tal-protezzjoni tad-dejta mod partikolari direttiva fuq l-infurzar tal-liġi. Aħna issa għandna nenfasizzaw dan kollu fid dalta dan il-ġudizzju. Il-Parlament ġar issa din il-pożizzjoni tiegħu u il-pass li jmiss dan id-dibattitu huwa il-ħolqien u l-finalizzazzjoni ta' din il-leġiżlazzjoni. Irrid segwejna u kol l-inkjesta tal-Komitat tal-Libe u l-Sorvilenza tal-Masters dawar xorta wahda nizabonek fil-Parlament nisolbu l-Kunsil biex jirrikonoxxi dan l-importanza dan il-pakket leġislattiv u nimxu l-qudiem kemm jista' jkun dan il-pakket biex bek ehm, natu ġustizja lil din il-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizja. Grazzi. Issa ngħaddu għas-Sinjura Entvelġ. Grazzi, President. L-ewwel qed nixtieq nixbilkom l-attenzjoni dwar il-fat li spiss mm, il-Kunsil ma jkunx prezenti hija ħasra meta fil-fat kien il-Kunsil fl-2005 li għamil ħafna pressjoni fuq din il-Kamra biex taġġel il-leġizlazzjoni perjodu qasir ħafna. U issa qed naraw x'inhu r-riżultati. Kienet leġizlazzjoni ħażina. U jiena ma rridx ngħid għawnek li xin wahda minn dawk eh, li votajt kontra, musa nejdilkom ettilkom jien ser jidġrile, musa nejtek, pero ta' min jitallem minn din l-esperienza, mandom xikunu il-rati li ineħu imorru l-ura fuq dak li aħna ġamilna. Irridu namlu politika ġa tajba mill-ewel. Din ir-responsabilità tagħna bħala politiċi, dawn il-politiċi għandhom ikunu tajbin mill-ewel legalment Qabel ma naddu għal liġijiet nazzjonali, nixtieq insemmi l-fatt li aħna ilna nistennew għal evalwazzjoni ta' vera għal snin twal u l-istati membri sissa ma rnexxilhomx jagħtu l-ebda evidenza lan ta' xejn li din fil-fatt għamlet id-dinja tagħna iktar sikura, Sir Weber, u għal daqstant din id-data retention hija meqjusa bħala sproporzjonata mill-qrati. Issa wara l-impatti ta' dan kollu l-ewwel net nixtieq nisma l-assessjar tal-Kummissjoni u nixtieq mm, kunna fl-assessjar tal-Kummissjoni huwa unanimu l-assessjar tal-impatt fuq il-liġijiet nazzjonali wkoll dawn ma jiġux validati b'mod awtomatiku apparentament iżda hija xaġa partikolari ħafna li jekk il-rati jgħidu li il-bażi ta' direttiva mhumiex tajbin u ma sproporzjonati kif jistgħu il-liġijiet nazzjonali għamlu trasposizzjoni ta' direttivi u dawn ikunu proporzjonati. U se tagħmel il-Kummissjoni hawnhekk ser tagħmlu eh, proċedura ta' ksur bil-kontra jekk l-Istati membri jirrifjutaw eh, fuq il-liġijiet nazzjonali, pal per eżempju fl-Olanda ma nix qorti kostituzzjonali li tista' tiċċekkja kemm hi kostituzzjonali il-liġi nazzjonali. Dawn il-liġijiet tal tama ta' data ser jibqaw fisseħ jekk id-data miġbura ta' dawk il-liġijiet nazzjonali tintuża per eżempju mill-Europol. Xit tfisser din? Li l-Europol tkun ukoll qed tikser il-liġi U xieġri jekk kumpanija ta' telekomunikazzjoni sempliċement tirrifjuta li tkompli tiġbor u taħżen id-dejta taħt il-liġijiet nazzjonali. Nixtieq inkoll inkun naf x'taħseb li huma l-konsegwenzi il-Kummissjoni tal-ħażna tal-massa tad-dejta bħal PNR, Swift, Eurodac, License Plates u oħrajn. Il-Kummissjoni Ewropea bħalissa qiegħda tiffinanzja il-ħolqien ta' sistemi nazzjonali għal ħażna tal-PNR f'14 il stat membru. Il-Kummissjoni taqbel li dan il finanzjament probabilment huwa legali. U kol li l-Kummissjoni l survejber iva aħna rridu nżommu l-nies tagħna sikuri. Imma permezz ta' liġijiet ta' vera u effettivi, aħna ma kena lebda prova ta' kemm huma effettivi, ta' kemm hija effettiva data retention u għal daqstant il-Kummissjoni għandha tqis approach dit li hija inqas invadenti u iktar iktar tajba biex iżomm lin-nies sikuri. Grazzi. Signora Intveld taċċetta. Blue card, Mr. Weber. Ja, liebe Kollegin, zunächst ich habe uh, äh, verteidigt, dass ich Iva, l-ewwel net jiena votajt favur dak iż flimkien mal-Demokratiċi Soċjali u għadni tal-istess opinjoni. Naħseb li dini għal aħjar deċiżjoni għandna bżonn ta' bilanċ tajjeb issa għandi mistoqsija għalik. Jekk ma nirċivux proposta ġdida mill-Kummissjoni, inti ma semmejx hekk proposta ġdida mill komissjoni ma jkwerniex li xnik zbuħadim mill-Kummissjoni. Ser jkollna eh, naqra minn kullim kien min irrit iktar min irrit inqas protezzjoni tad data. Allura inti xi trid trid proposta ġdida biex tassikura li dawn id-drittijiet ċivili jiġu implementati skont deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja. Sur Weber, qed nara li l-problema hija fil-fatt il-kontra. Naħseb li mhuwiex aċċettabbli li l-istati membri jagħmlux revoka tal-liġijiet nazzjonali tagħhom jekk dawn eh, qegħdin jiksu d-dittijiet fundamentali. Inti hawnhekk qed titkellem dwar policy laundering. Iva, irridu zommu li nistana sikuri protetti diġa ta' din għandna liġijiet li fil-fatt jajnuna nagħmlu dan. Imma jiena rrid l-ewwel e, evidenza Sur Weber li inti qed tiddefendi iżamma ma tad-dejta tal-massa hawnhekk. Jekk smajt sew lill-Kummissjoni Il-Kummissjoni x'ser tagħmel? Ser tagħmel proposti bl-approċċ il-ġdid ikonna liġijiet tajbin biżejjed li jipproteġu lin-nies u jirrispettaw id-drittijiet fundamentali? Grazzi. Issa s-Sinjora Sargentini. Grazzi President. Fl-aħħar xar snin aħna rajna zieda kbira fil- rrida li tinġabar id-data u ma sarx biżejjed xogħol ta' kif ser niproteġi dawn l-interess individwali. Missa sar ċar biżejjed li leġiżlazzjoni ehm, Ewropea ta' dan it-tip qatt ma kellha tidħol fis-seħħ. Is-sorveljanza tal-massa għandha tiġi reveduta. U dan għandu jisir mal-arkem jista' jkun naħseb li l-ftehim tal-PNR huwa illegali kif inhu bħalissa mal-Istati Uniti, mal-Kanada, mal-Awstralja u l-Korea t'isfel. Naħseb ukoll li issa huwa żmien li l-Kummissjoni u l-Istati Membri bħal pajjiżi janalizzaw il-possibilità li jagħmlu eh, sistemi tal-PNR li fil-fatt ma kinux qed jiksru il-protezzjoni eh, tad-data l-Europol tittiqaf eh, tagħti informazzjoni fuq it-transazzjonijiet bankarji tagħna lill-Amerikani għaliex wis qed jiġi kopjat, qed jiġi storjat u qed jiġi modi lil ħaddieħor. Is-servizzi sigriti tagħna suppost għandhom jieħdu isegwu il-protezzjoni ta' drittijiet tal-nidem li huma fundamentali. Din hija sitwazzjoni li ma nistgħux insewwa trid sempliċiment approċċ ġdid. Naħseb li huwa meħtieġ li nindunaw li rridu nieħdu din il-biċċa leġiżlazzjoni u nirrevedu għam il-ġdid. Jekk aħna ser nistennew l-leġiżlaturi tagħna biex jagħmlu dan, se nibqgħu nistennew għal żmien twil. Probabilment da ma lomx jam fit minn ġimgħat jiena hawnhekk nitlob l kumpaniji ta' telekons biex jifqu jaħżu l-informazzjoni dwar l-emails tagħna, il-telefonati tagħna huwa ċar li dawn mhux ser jipproteġuna tajjeb bizzejet iċ-ċittadini tagħna ser jagħmlu każijiet kontrina um, biex jiddefendu drittijiet personali jekk tagħhom jekk aħna ma nagħmlux xi ħaġa malar kemm jista' jkun dwar din is-sitwazzjoni. deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fuq iż-żama ta' data, data retention, hija bla dubju l-iktar waħda sinifikanti mm, deċiżjoni sinifikanti li rajna f'dan l-aħħar snin qed nitkellmu dwar l-implementazzjoni tal-Charters tal-Unjoni Ewropea mm, implementazzjoni li titkellem ukoll dwar il-protezzjoni ta' drittijiet ċivili u hawnhekk nixtieq nirringrazzja lill attivisti mill-Irlanda, mill-Awstrija u minn nies oħrajn li fl-Ewropa kollha appoġġaw dan l-appell quddiem il-qorti. Grazzi, grazzi tal-li qajjimtu din il-kwistjoni. Id-deċiżjoni hija deċiżjoni li ser tkun fuq deċiżjonijiet oħrajn, per dik tal-Qorti Kostituzzjonali ġewwa l-Ġermanja. U għal daqstant, l-oħra ser tiġi mwarba mhux se tkun tista' tiġi implementata. Il-qorti ċara dwar din. Il-qorti qalet ukoll li anka jekk l-anijiet jafu jkunu tajbin xorta waħda inti ma tistax iżżomm id-dejta bħala konsekwenza ta' din id-deċiżjoni. Għaliex din tkun interferenza, interferenza serja tal drittijiet bażiċi ta' ċittadini Ewropej kollha. U għal jekk ma hemm l-ebda rabta diretta bejn iż-żama tad-dejta u l-ġida kontra tedida tas-sigurtà Memx rabta diretta fi kwal f'ħafna każijiet il-żamma ta' dejta għandha tinżamm biss f'każijiet eh, partikolari, mhux fil-każijiet kollha. Ir-regolamentazzjonijiet kollha, id-direttivi kollha li jitkellmu dwar din iż-żamma ta' dejta issa għandhom jiġu assessjati mill-ġdid, għandhom jiġu reveduti u dan jitratta l-Europol, is-Sistnejn u wkoll l-Eurodac l-autoritajiet ta' persekuzzjoni li għandhom jiġbru il-data li għandha x'taqsam ma' rifugjati. hija fil-fatt ksur ta' privatezza. Il-PNRs ukoll il-relazzjonijiet tagħna ma' pajjiżi terzi dan kollu żew insemmija diġà. Ejjew nieħdu din l-opportunità biex ngħidu li dan mhuwiex dak li rridu ġewwa l-Ewropa llum dwar l-istati membri, l-istati membri għandhom jassiguraw li kwalunkwe tip ta' dispożizzjoni għandha x'taqsam ma' żamma ta' dejta din tiġi mneħija mill-kodbu tal-istatut u nassiguraw li dan kollu jsir fl europa kollha. Nisolbu l-Kummissjoni biex tieħu inizjattiva u tassikura li jkun hemm xi stati membri li ma jeħdux dawn eh, l-obbligazzjonijiet nieħdu azzjoni. Kemna ir-rapport tal-NSA xar ilu qegħdin nitkellmu dwar vuċi b'saħħitha ħafna kontra din il-sorveljanza tal-massa ta' ħafna mill-ċittadini tagħna ġewwa l-Unjoni Ewropea u llum għandna pożizzjoni tajba ħafna li qed tibgħat messaġġi ċari ħafna l pjeta d dinja Grazzi għandu s Sur Voss. Grazzi President. Komissarju, kollegi il-ġudizzju tal-qortija huwa tajjeb ħafna, jiverifika ħafna punti u jiċċara ċertu affarijiet, pereżempju x'inhu possibbli fir rigward taż-żamma ta' data u x'mhux possibbli. Tikkjerifika il dawn il-linji ta' ta' limitazzjonijiet li hemm. Kif qalet il-Kummissjoni mhux ser ikun hemm proposta ġdida li ser tiġi mresqa dwar iż-żama ta' dejta jien ma nistax naċċetta dan għal qatta raġunijiet. L-ewwel nett għaliex aħna qegħdin nesperjenzaw qegħdin ngħixu uh, u esposti għal teddit iktar serju minn ta' qabel. Hemm ħafna nuqqasijiet fil-protezzjoni tas-sigurtà ilhom jeżistu għal ħafna żmien twil u dan huwa ċar ħafna fil-kuntest tal-Swift u dibattiti oħrajn. Hemm nuqqasijiet kbar, hemm laguni kbar u għal daqstant Hemm argumenti tajbin il-għala għahut minn dawn id-dispozizjonijiet mhumiex tajbin jekk tara artiklu 6 tal-ECHR jgħid li uh, hemm dritt ta' sigurtà u l-qorti tispeċifika dan jekk inti tittiġielet kriminalità organizzata tagħmel dan inti biex tipproteġi l-sigurtà taċ-ċittadini tiegħek. Għandi wkoll problema bl-infurzar u naħseb li l-istat fl-aħħar mill-aħħar huwa responsabbli għal eh, ġudizzju l-infurzar tal-ġudizzju f'ħafna każijiet dan mhuwiex possibbli għal ta' raġunijiet. Issa aħna qegħdin sempliċiment nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn l-istati membri mihomx eżattament f'pożizzjoni li jinfurzaw il-leġiżlazzjoni u li jassiguraw li dan kollu isir kif suppost. Jekk aġentijiet ta' forzar tal-liġi mihomx pożizzjoni li jinfurzaw il leġizlazzjoni għalda sant hemm problema kbira u rrid nagħmlu xi ħaġa biex nassikuraw li dawn huma f'pożizzjoni tajba li jinforzaw il-leġiżlazzjoni. Aħna leġiżlaturi u hija responsabilità tagħna li naqblu fuq protezzjoni għolja ċittadini tagħna. Il-livell ta' protezzjoni hija datata fid-dawl ta' tedit eżistenti. Hemm ħafna kwistjonijiet hawnhekk. Din hija kwistjoni tal-fiduċja taċ-ċittadini tagħna fil-pulizija, l-awtoritajiet legali u ġudizzjarji u wkoll fiduċja fil-istat ta' dritt. Jien għandi problema f'din id-deċiżjoni wkoll għaliex l-interess tal-vittmi ma tieħiġ in konsiderazzjoni u dawn hija faċilment iħossuhom abbandonati minħabba din il-leġiżlazzjoni u għal daqsant nitolbu l-Qorti tal-Ġustizzja għal approċċ iktar bilanċat. X'ingħidu dwar il-protezzjoni tal-vittmi u dawk li għandhom interessi partikolari fil- tfittxija eh, ta' kriminalità partikolari, għati partikolari u eh, se jkun diffiċli ngħidu li ċertu vittmi mm, li ma nistgħux nagħmlu persekuzzjoni minħabba bidliet li saru. Grazzi, Sir President, aħna qegħdin xi ftit tard minħabba għatta ta' blue card nitlobkom li tagħmlu biss mistoqsija. Indvelt, Endvelt, jogħġbok. Sur Vos, Sur PPE inti intom edin tajdu l qorti tal-ġustizja Ewropea ma tatix kasu ma qelsitx is-sigurtà ta' ċittadini Ewropej tista' tatina nixtieq risposta għal din il-mistoqsija. Tista' tatina ukoll wara tmien snin li jilna nitolbu din il-ħaġa tatuna prova ta' l-effettività ta' kemm utli din il-ħażna tal-massa tad-data. Kull tip ta' data qed tiġi maħżuna li ma preveni, ma mliċ lebda prevenzjoni ta' attakki terroristiċi gbar. Għanna mistoqsija oħra, mis-sinanti Signora Ernst. Il-mistoqsija tijaj hija simili ħafna tal-mistoqsija ta' qabela. Jekk naraw din id-deċiżjoni, artiklu 59 li tgħid li żamma ta' data din it-tip ta' data li qed tinżamma hawnhekk din ma tejniex niprevjenu il-terrorizmu. Minix jien li qed ngħidha din hija deċiżjoni nifisha li qiegħda tajda din u għal daqstant intom bis-serjetà qegħdin tajdu li l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tagħna mhomx involuti fl-ebda tip ta' żamma ta' data għaw tipi oħra ta' data li qegħdin jinżammu. Kommunikationsdaten eben dann nicht mehr vorhanden, wenn wir diese Daten nicht haben. Und deshalb kann Hemm ħafna informazzjoni iva imma ħafna minna ma tkunx disponibbli la l-pulizija lanqas fil-qrati kieku din ma tkunx miżmuma u għal daqsatik ma tkunx miżmuma maħżuna din ma tistax tkun aċċessibbli, allura iva huwa possibbli li jkollok xi checks ex ante dwar x'qed jiġri, imma huwa importanti wkoll li jkollok il-kapaċità li tinvestiga iktar tard dak li seħ meta tkun tam l-investigazzjoni spiss ikollok bżonn ta' data mill-passat biex tkun tista' eh, tkompli eh, bil eh, bittejta deċiżjonijiet fil-qorti. Tittiġi analizzata liġi u bekk jiġu protetti id-drittijiet fundamentali taċ ċittadini. Di miex kwestjoni ta' xista jisir x'ma jistax jisir, eh, inti ma tistax tistenna li il-politiċi kollom kollox ippjanat dwar il-futur ukoll. Grazzi President. Ftit iktar minn ġimgħa ilu l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea ġewwa Lussemburgu qalet li il-direttiva ta' zamma ta' Data Data Retention Directive tal-2006 kienet inkompatibbli ma' liġi Ewropea u immedjatament bħala avukat u bħala ċer tal-libertajiet ċivili fil-parlament Jiena ħassejt li din kienet eh, aħbar eċċellenti għal 500 miljun ċittadin għal raġunijiet legali iżda wkoll għal raġunijiet mm, legali, politiċi u soċjali u ta' demokrazija wkoll dan il-ġudizzju tal-qorti tal-ġustizzja huwa eżempju ċar u eċċellenti jitkellem dwar l-impen dwar id-difiża ta' drittijiet u l-istat ta' dritt u jgħid li f'nuqqas ta' kolunkwe tip ta' ġustifikazzjoni il-ħala id-dejta għandha tiġi miżmuma ġifiri il-ġabra u iżamma żamma ta' dejta bil-massa tinżamm f'każ li din taf tkun utli. Dinja fil-fatt ħaġa inkompatibbli mal-liġi Ewropea hija xi ħaġa tajba li l-Qorti tal-Ġustizzja meta niġu għal liġi sekondarja fil-fatt qed tapplika ċ-ċarta tad-dittijiet fundamentali meta tiġi biex toħloq liġi sekondarja. Jiġifieri qed tfassal ir-rwol tagħha bħala l-Qorti Kostituzzjonali tal-Unjoni Ewropea u hija impenjata bisih eh, fid-difiża ta' drittijiet fundamentali taċ-ċittadini. Din hija aħbar tajba ħafna. Hija wkoll aħbar tajba għal mill-lat politiku u soċjali li xettejt bitċar li dawk li jishtiqu jwaslu l-Unjoni Ewropea biex ikolla dibattitu interminabli dwar il-governanza u s-suq intern u l-krizi finanzjarja u nishtiq u namluha nġibuha f'Unjoni Monetarja u fl-aħjar situazzjoni possibli unjoni ekonomika, hemm kwistjonijiet oħrajn u l-qorti hija mm, kwetata mm, dwar din is-sitwazzjoni. Issa fl-elezzjonijiet f'Mejju għandna niftakru x'għandna nagħmlu x'nu l-wol tagħna meta niġu biex niddefendu d-drittijiet taċ-ċittadini tagħna, l-privatezza tagħhom u l kufidenzjalità ta' dak kollu li huma jagħmlu fil-komunikazzjonijiet tagħhom Din hija xi ħaġa importanti ħafna l-Parlament Ewropew bħala leġislatur fil-qasam ta' drittijiet fundamentali. Il-kellim ġie interrott. I would like to ask you once again please keep the time. Nixtieq nitlobkom biex jizzommu mal-ħin għax eh, Edin tart, l-onorevoli Ludford issa, grazzi ħafna sur President, il-sentenza tal-qorti hija waħda importanti ħafna għal privatezza tal-data u għal-liġi Ewropea. Dan il-ġudizzju jistabilixxi limiti ta' xinuwa aċċettabbli fir-restrizzjonijiet tal-libertà biex libert, restrizzjonijiet fuq libertà biex niktbu sigurtà. Jiena dan rajtu wkoll fil-15 sena li fil-Parlament saret kwistjoni dejjem aktar komplikata fi żmien fejn għandna data online komunikazzjoni online bħala membru tal-liberali u demokratiċi jiena nopponi id-direttiva tal-2005 li huma skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-kollega tiegħi mill-Alde u Alex Alvaro. Dan huwa eżempju klassiku ta' eh, politika użata għal finijiet differenti illi dak iż-żmien il-Presidenza kienet ir-Renju Unit u il-Segretarjat tal- tal-partit ta' Charles Clark imbuttaw din id-direttiva u ma xilomx jiksbu skema mandatorja ta' zamma ta' dejta fil-Parlament ta' Westminster. Ġifieri ma kienx hemm liġi ta' Renju Unit għal dan, allura x'ġara? Ippruvaw jadduha permess ta' Brussell permezz tal-Soċjalisti u l-PPE. Dan kien eżempju klassiku ta' politika eh, użata tal finijiet differenti. Il-maġġoranza ta' data li tinħażen fuq il-komunikazzjoni tal-persuni hija ksur ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem, dritt ksur ta' privatezza imur kontra il-pozizjoni li aħna ħadna fl-2005. L-Istati membri għandhom jirrevedu l-implementazzjoni nazzjonali ta' leġislazzjoni biex ikun hemm konformità sħiħa ma' din is-sentenza. U jekk ma jagħmlux dan, Zgur li l rat Nazzjonali se jizgralu dan isir. Il-gvernijiet da żgur li jridu jkollhom id-dritt li jipproteġu ċittadini tagħhom mit-terrorizmu minn dawn ir-reati, però iridu jamlu dan fejn ikunem bizzejet suspett biex jizommu d-dejta, dak huwa dak li qalet il-qorti. Edin niksru dawn id-drittijiet biex niġbru id-dejta u noqdu l-sindikaw fuq ċittadini tagħna. Flimkien ma ħafna sorveljanza minajr ma noqogħdu attenti għalfen namlu dan, dan ma nistawx niġustifikaw fisem il-ġlida kontra il-terrorizmu, inti ma tistax toqgħod tajt li qed niġġieldu terrorizmu billi niġbru dawn id-dejta u niksru dawn id-drittijiet fundamentali, il-qorti kritikat ukoll in-nuqqas ta' eh, ordni tal-qorti qabel ma jkun hemm aċċess għal din it-tip ta' informazzjoni. Il-qorti għalhekk żammet id-drittijiet ta' privatezza biex tipproteġina minn din ġabra kollha tad-dejta u Issa qed nagħmlu bsatem fir-roti f'din id-direttiva u issa wasalna fit tmim 15-il sena fejn użajna din id-direttiva għal finijiet differenti. Nixtieq nkun naf ukoll x'inhuma l-implikazzjonijiet li se jitħallew fuq il-PNR u il-ftejm ta' SWIFT. Jiena nemmen li għanna nkunu gburin biz xogħol li għan il-Parlament Ewropew f'dan il-qasam biex ikunem anke Eh, mistoqsiet investigazzjonijiet minn dawn it-tip ta' prosti mhux biss l-Onorevoli Morales li ma votax l-2005. Il-kellim jinqatala il-kellim jinqatala l-mikrofonu. Nadu issa għall-Onorevoli Lunacek. Grazzi tassew, President, Kommissarju, Sinjuri, fit-8 ta' April, ftit ġanet ilu l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja għaddiet deċiżjoni li hija eh, rebħa fuq id-drittijiet ċiviċi ta' dan il-kontenut, ta' dan il-kontinent. 500 miljon ruħ laqgħu din dan il-deċiżjoni L-Onorevoli Sargentini qalet illi il-qorti iddeċidiet favur id-drittijiet fundamentali u kontra il-tixrit tal-biża fost ċittadini aħna irridu nħarsu lejn ir-raġuni għalfejn wasalna għal din it-tip ta' deċiżjoni mela l-2000 u fl-2012 il-kollega tagħna Albert Steinhauser mill-Awstrija indirizza l-kwistjoni ta' żama tad-dejta u iddeċida li dan għandu jitressa qudiem il-Qorti Kostituzzjonali tal-Awstrija u resta appell dan dam ftit xhur 11 il-xar 11,900 ruħ e, iffirmaw din il-mozzjoni jiena wkoll u din kienet waħda mill-iktar, anzi l-iktar e, appell kostituzzjonali kbir fil-Qorti tal-Awstrija. Il-Qorti Kostituzzjonali tal-Awstrija ammettiet ukoll e, raġunijiet li tat il-qorti tal-ġustizja Ewropea jiġifieri il-ksur ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem mingħajr raġuni valida. Jiġifieri il-ġlida kontra terrorizmu dan ma kienx ma kienx raġuni tajba biex jizzamu din id-dejta għalek din kienet deċiżjoni sproporzjonata Anke jekk ikun hemm eh, riżultat pożittiv dan mhux garantit u mhuwiex ċert. Għalhekk dan huwa intħil serju fil-ħajja privata taċ-ċittadini. U jiena qed nieħu gost għaliex il-Qorti Kostituzzjonali tal-Awstrija iddeċidiet li trestaq din il-kwistjoni quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja biex turi x'inhu tħassib dawn il-ċittadini kollha tal-Awstrija li firmaw din il-petizzjoni u qalu li din id-direttiva kienet waħda sproporzjonata u ineffiċjenti. Għalhekk deċiżjoni hija waħda ċara, iż-żamma tad-dejta u l li għandna fuq livell domestiku dawn iridu jiġu revokati. Grazzi. Grazzi ngħaddu issa għall-Onorevoli Verġja. Grazzi, Onorevoli President. Din id-direttiva u deċiżjoni dawn saru fil-żmien il-bombi li kienem li saħaw f'Londra. Però ttieħdu miżuri biex jiġu protetti ċ-ċittadini, imma ma nistax nieħdu miżuri għaskabutu ta' kollox. Il-leġiżlazzjoni tib tirrispetta id-drittijiet fundamentali l prinċipji fundamentali bħal per eżempju prinċipju ta' proporzjonalità. Din hija direttiva li imponiet obbligu fuq l-operaturi ta' telekomunikazzjoni u l-ISPs biex iżommu informazzjoni u metadata fuq tip ta' komunikazzjoniet kemm idumu, x'tip ta' teknoloġiji jiġu użati, il-post fejn isiru, dawn il-ħafna informazzjoni li tammonta għal sorveljanza wiesa fuq in-nies. Dan mhuwiex l-għalek l-aħjar mod li jsiru dawn l-affarijiet, il-servizz il-korp tal-pulizija qalu stess, huma stess li dan mhuwiex eh, biżejjed, dan mhuwiex effettiv, għalhekk iridu nsibu bilanċ aħjar. L-NGO ukoll qaluh dan dak iż-żmien anke meta din id-direttiva eh, ġiet implementata fl-Liġi Nazzjonali, kien hemm ukoll min baqi posponija għal din ir-raġuni u kien hemm ukoll kazijiet fl-qrati differenti fejn u rew li din ma kienx kompatibli mal kostituzzjoni tagħhom, il-qorti imbagħad qalet le dan huwa ksur fuq id-dritt tal-rispett tal-ħajja privata u iż-żamma ta' din it-tip ta' dejta estensiva mhijiex aċċettabbli mingħajr ma l-individwu jkun informat, il-qorti qed issostni ħafna tħassib li aħna konna qed nuru hawnhekk aħna matul is-snin. Importanti ħafna li din il-leġiżlazzjoni tiġi sospiża fuq livell nazzjonali b'mod immedjat u li stati membri għandhom ukoll jilħu l-aspettattivi li għandha l-qorti u li għandna aħna. Iva, se jkun hemm implikazzjonijiet ekonomiċi wara din id-deċiżjoni tal-qorti, imma il- irridu nimplementaw id-deċiżjoni tal-qorti biex niproteġu d-drittijiet umani. Anke meta eh, dawn namluwom, meta ma jkunx hemm effetti ekonomiċi namluwom, mela anke f'dan każ irridu namluwom, anke fuq il kwissjoni tal-PNR, irridu narfu li dawn kollha irridu nissospenduhom. Irridu nissospendu leġiżlazzjoni kollha Ewropea li tikser id-drittijiet tal-individwi irridu għaddum il-paroli għal-fatti. Iċ-ċittadini irrid ikollhom xi ħaġa li tassew japprezzawha. Irridu li tassew nimplementaw id-drittijiet u li nagħmlu progress fuq din id-direttiva. Grazzi issa l-Onorevoli Kelly. Grazzi. Naħseb li dawk li kienu favur din id-direttiva aħna jom maħniex favur din id-direttiva, irridu nilqgħu il-fatt li fl-Unjoni Ewropea, il-qorti l-rati setaw ħarsu lejja b'mod indipendenti u joħorġu ġudizzju li aħna għanna nilqaw, deċiżjoni li aħna għanna nilqaw. Anke il-kompanija ta' Digital Rights tal-Irlanda rasqita fil-qorti tal-Irlanda u l-Irlanda rasqita qoddim l-qorti tal-ġustizzja Ewropea. Ma naħsibx li għandna nkunu zappuntati naħseb li l-ewwel punt għal dak li ħna xtaqna niksbu b'dan huwa li aħna niżguraw li d-dritti ta' persuni jkunu rispettati. Aħna dejjem nitkellmu fuq il-bżonn li dawn id dritti jiġu rispettati madwar id-dinja rridu jridu nirrispettawhom f'injoni wkoll. Dan din id-deċiżjoni Torina li il-ġlida kontra il-reati serji u favur is-sigurtà pubblika, il-qorti hija tal-opinjoni li f'adozzjoni tal-direttiva tal-żamma tad-dejta aħna morna li lin mill-limitazzjonijiet mill-limitazzjonijiet tal-prinċipju ta' proporzjonalità. Id-deċiżjoni tajt ukoll illi hemm interferenza ukoll tad-direttiva fil-drittijiet fundamentali u dawn mumiex eh, definiti bizzejiet biex ikunu illimitati għal dak li tassew u meħtieġ, għalhekk dak li rridu nagħmlu aħna huwa li niżguraw li dak li nfasslu aħna ma jmux li lin mill-limiti stabiliti. Imbagħad jekk nkunu f'konformità, il-ċittadini jkunu jafu li d-dejta tagħhom hija sikura u li qed isir dak kollu li hemm bżonn skont id-deċiżjoni tal-qrati. Naħseb dak li għandna nagħmlu minissa l qoddim Grazzi tassew. Grazzi tal-li mal-ħin issa l-Onorevoli Gijom. Grazzi tassew, Kommissarju, kollegi, f'dawn l-aħħar snin il-Parlament tagħna mexxa din il-ġlieda f'għad-difiża biex niddefendu il-privatezza ta' data personali u l-qorti tal-Lussemburgu turina li mhux waħed naqd nagħmlu dan hemm oħrajn li jaħsbu jaħsbuha bħalna u l-qorti ikkonfermat il-leġittimità tad-direttiva ta' zamma ta' direttiva ta' zamma ta' data. Imma qalet ukoll li ż-żamma ta' data li mhux ġustifikata għal perjodu ta' żmien twil jikser il-prinċipju ta' proporzjonalità, l-oriġini pereżempju l-identità, l-kundizzjonijiet ta' użu. Dan hija żamma ta' data li qed tindaħal fil-privatezza ta' ċittadini tagħna. Iġifiri fi klim ieħor aħna konxi tal-isfont li fih inħol din id-direttiva U saret referenza għal dan ukoll dak iż-żmien, immissa qed nitkellmu hawnhekk f'ħafna dejta. u għalhekk huwa possibbli għal kull entità privata biex titraċċa kwalunkwe komunikazzjoni li jkollha persuna privata fuq ħajja fl-ħajja ta' kuljum. Għalhekk dan juri illi aktar minn qatt qabel għandna bżonn leġiżlazzjoni li tiddefendi id-drittijiet fundamentali tal-bniedem, il-privatezza tal-persuni, anke l-każ tal-NSA pereżempju, rajna x'effetti ħallew li id-data ġiet użata kif mhux suppost biex nipproteġu l-persuni u nevet u nkun unġildu terrorizmu ma nirritux nagħmlu dan skapitu tal-ċittadini tagħna. Nittama li se jkollha test ġdid fil-futur qarib. Grazzi ħafna l-Onorevoli Wikstrom għal żewġ minuti. Grazzi sew, Sur President. Il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea iddeċidiet dwar id-direttiva taż-żamma tad-dejta. U ħareġ ċar għalhekk x'inhu il-pożizzjoni tagħhom. Il-leġiżlazzjoni li adottajna fl-Stati Membri tagħna irridu nerġgħu nirreveduha. Għalhekk iż-żamma tad-dejta trid biss jekk ikun hemm limitazzjonijiet definiti mod speċifikat skont id-deċiżjoni u iż-żamma ta' din id-dejta, il-mod kif tinżamm din id-dejta, dan mhuwi ma jirrispettax id-drittijiet fundamentali skont il-qorti tal-ġustizja jiena nilqa iċ-ċarezza ta' din id-deċiżjoni li ħadet il-qorti mhix deċiżjoni ambigwa aħna mill-istati membri tagħna eh, najdu li irridu nigarantixxu il-drittijiet fundamentali tal-bniedem u l-qorti tittamel l-istess ħaġa. Għalhekk dak li għandna bżonn issa opportunità li ntejbu l-leġiżlazzjoni tagħna f'dan il-qasam. Il-ġbir ta' data elettronika trid tkun marbuta ma' reat. Dan ma jridx isir, ma tridx tinġabar id-dejta jekk ma jkun hemm l-ebda suspett. Irridu wkoll nirreverdu l leġislazzjoni fl-implementazzjoni tal leġislazzjoni fl-Stati Membri tagħna. L-Istati Membri irridu jimplementaw l-konklużjonijiet tal-qorti f'dak l-għandu x'jaqsam ma' reviżjoni tal-Liġi Nazzjonali. U fl-aħħar Kustjoni oħra li tqum minn din id-deċiżjoni ħanfaslu leġiżlazzjoni permezz ta' direttivi tal-Unjoni jew ta' regolamenti. Ir-regolamenti jkunu applikabbli b'mod dirett fl-Istat membri, mentri id-direttivi iridu jiġu imdaħla fil-liġi nazzjonali. Il-proċess huwa wieħed diffiċli u inti tivverifika jekk l-implementazzjoni tkun saret kif suppost Jiena jidirli li aħjar naħdmu fuq regolament milli fuq direttiva fil-futur? U jekk tippermettili nixtieq ukoll nilqa' fatt li l-Kummissjoni ser tħallas lill-Iżvezja għaliex l-Iżvezja kellha tħallas multa għaliex Svezja eh, ma kienieċ għadħal timplementa implementa direttiva kif suppost. Nirringrazzjaw il-Kommissjoni tal-li ħattina l-ura l-flus ta' multa li mux suppost ħallasna. Grazzi ħafna l-onorevoli Schleiter għal minuti. Grazzi, jina u koll nilqa il-fat li 8 snin wara li jina tlift il-vot tijaj f'din il-kamra eh, grazzi għal qorti tal-ġustizja issa għanna rizultat għaliex dan il-metodu jiswa ħafna flus u bla sens. Jahlilna ħafna ħin u jahlilna ħafna flus. Tmin snin ħlejna, ħlejna tmin snin kieku jaħasraħ smajna mill-uffiċjal ta' protezzjoni tad data li kritika ħafna din id-direttiva imma ħna għażilna li ninjoraw. Issa, fortunatament ma nistawx ninjoraw il-qorti, nispera li l-Kummissjoni issa tiżgura illi l-istati membri kollha isegwu il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali, isegwu deċiżjoni tal-qorti u li kull liġi li mhix konformi tiġi revokata. Mela, jena l-ħagġa li nistanżit hija li l-effiċenza ta' din il-metodu huwa ridikolu. Ħarsu lejn il-Ġermanja, ir-riżultati huma ta' 0.006% per eżempju li, l każijiet fejn użaw din it-tip ta' data xejn ġifiri trivjali din id-data ma nafx nix nwaqfu reati b'din id-data u fl-istess ħin konna qegħdin niksru dawn id-drittijiet. Imma ħarsu lejn id-deċiżjoni tal-qorti. Il-qorti kritikat ukoll numru ta' prinċipji l-ammont enormi ta' dejta li qed tinġabar minn kulħadd, fuq kulħadd, dejta sensittiva u l-fatt li hemm ukoll ċans ta' aċċess mhux awtorizzat għal din id-dejta Dan japplika u koll għal SWIFT, japplika għal PNR, japplika għal numru ta' leġizlazzjoni domestika bħal per eżempju leġizlazzjoni zvediza tal-FRA. Nixtiequ illi l-Kommissjoni t-reveti situazzjoni kollha kemm hi kwalunkwe leġizlazzjoni li bħal din iżdom id-dejta qiegħda nirreveduha u li tista' tiġi meqjusa bħala waħda li mhijiex li ma tirrispettax id-drittijiet tal-bniedem skont il-qorti. Għalhekk nixtiequ nixtieqkom tagħtuna żmien Kemm għandkom żmien biex intom tirrevokaw kolonkola legislazzjoni li jasimili għal din? Marfi. L-Onorevoli Murphy, mississa. Grazzi President, din id-deċiżjoni eh, ma setgħux toħroġ fi żmien aktar adattat minn dan huwa kuntest fejn hemm din il-kuxjenza madwar id-dinja kollha li tqajmet minħabba il-sorveljanza massiva eh, eh, biskuża illi nikkumbattu terrorizmu anka wara dak li ħareġ minn Snowden. Eh, u l-affarijiet li kixef huwa l-affarijiet fil-fatt huma ironiċi huma mm, eh, tmin snin huma l-istess Ehm, partiti politiċi illi kienu votaw favur din id-direttiva dawn li saqdin jgħidu li jilqaw is-sentenza tal-ICJ. Ejja ma ninsowx xġara. Eh, aħna privatizzajna l Big Brother eh, l-ISPs, kumpaniji tal-telefons illi jispijaw fuq iċ-ċittadini jillogjaw u jżommu l-informazzjoni tat telefonati u tal-messagġi. Ma ninsawx il-minan tagħna nirringrazzjaw l-attivisti madwar l-Ewropa kollha anka fl-Irlanda tali ħadu dal-kustjonijiet qudiem il-qorti u Digital ah, Rights Ireland biex titmexxa din il-proposta ejja ma ninsowx eh, li l-affarijiet laqas musejjif u hawnhekk għax daw kollha li għandhom il-ġijiet domestiċi tiġa qed japplikaw issa iridu jirrevedu l-affarijiet jew tagħmilha il-Kummissjoni din jew inkella iċ-ċittadini innifishom biex l-affarijiet ikunu proporzjonati. Għena raw li din il-vittorja ma tisfaxxax fix xejn ċertu kummenti mill-PPE u anka rappresentant tal-Kummissjoni u ma ta' tħassib. Il-Kummissjoni qalet li aħna Eh, impenjati b'mod serju li nġildu kontra il-terrorizmu u l-kriminalità. Xandu x'jaqsam dan ma' din is-sentenza? ħajkonna eġifiri eh, xi direttivi oħra Big Brother mill-Unjoni Ewropea jew jew ma nafxina, tibqgħu eh, tibqgħux tużaw l-iskuża għal ġita kontra terrorizmu biex ikonna dan il-Big Brother. Naddu għal-kellim li jmiss. Grazzi ħafna President. Il-sentenza minn l-ECJ hija sentenza importanti ħafna, eh, ġurisprudenza importanti ħafna. Xi ġurnalisti qalu fil-fatt illi eh, Issa, eh, ħajkonna l-protezzjoni tal-data tal-ċittadini daw kollha li minn dejjem ħassow illi sorveljanza tal-massa hija ħażina għax mhux veru ħatwassal għal aktar sigurta issa qed jieħdu sodisfazzjon tagħhom il-ċittadini tassow kienu qed iħossu lilhom infushom li qed jiġu sorveljati iż-żejjed. Ma jfissirx hawnhekk li il-sigurta ħadd tkun kompromessa il-prinċipju tal- proporzjonalità ġi miksur u l-prevedibilità u kol ta' leġislazzjoni għalek dawn id-drittijiet kolla u ma' importanti u essenzjali aħna narfu li l-leġislazzjoni Ewropea issa għanda l-obbligu importanti u li trid taġixxi u tintroduċi qafas li jkun aċċettabbli u li jkollu approċċ differenzjat fir-rigward tal-ħarsien tal-drittijiet individwali u e, fir-rigward ta' jekk wieħed irid din id-dejta. Il-priorità hija l-ħarsien tal-privatezza taċ-ċittadini U importanti li l-leġislazzjoni tal-privatezza eh, tiġi rispettata u veru eh, li ehm, irridu nħarsu eh, lejn dan kollu b'konformità anka mal-protezzjoni ta' drittijiet ta' ċittadini. Hemm każijiet individwali fejn l-Istati membri se jkollhom jirrevokaw leġiżlazzjoni jew jimmodifikawha b'mod veloċi. Issa qed naraw li l-era ta' sorveljanza massiva hija xi ħaġa tal-passat. Senjuri, Mela, daqs daqsdan li qed nurikom jista' eh, Eh, ħafna eh, data, data eh, balka, eh, data ta' ċittadini li mamlu xej ħażin. Fl-aħħar dan kollu se jispeċċa sissa konna qed niġu meqjusa pala li nistgħu nkunu suspettati il-kol kemm aħna jiena nitlob il-Kummissjoni tiskuża ruha maċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea għax għal snin sa kien hemm sorveljanza tal-massa illi mhix xi ħaġa illi għandna naċċettawa. Ċittadini għedin nitkellmu li m'għamlu xejn ħażin u li jekk xi ħaġa aktar li t-xokja hija illi E, e, laqsa dan ixfet il-linka ta' din is-sentenza u il-PPE qed jitkellem dwar leġislazzjoni ġdida dwar il-ħazna ta' data. Onorevoli Weber, inti qiegħed um, e, taffeċ id-drittijiet ta' ċittadini veru hemm il-terrorizmu u l-kriminalità organizzata ma xandu x'jaqsam ma' dan. Ħarsu lejn il-Ġermanja, ħarsu lejn eh, eh, xintqal eh, il-pulizija fil-Ġermanja mlet xogħol tajjeb ħafna u eh, li wieħed jgħid li hemm bżonn li jkun hemm iż-żama tad-dejta biex il-pulizija tkun tista' tħares il-ċittadini hija xi ħaġa li mhijiex verità. L-Onorevoli Sipelissa. Grazzi ħafna President. Il-Orti Ewropew, l-Orti tal-Ġustizzja Ewropew ma aċċettax il-leġizlazzjoni tal-żama leġiżlazzjoni tal żama tad dejta tal ċittadini Um, il- Direttiva kienet edha mek biex tħares il-ċittadin u tipprovdilu sigurtà imma il-privatezza ħadet il priorita issa il-orti għal li din eh, ma tistax tibqa eh, tinżam din il-ħazna tal-dejta tal-massa minħabba l-edha tmur kontra ċertu drittijiet pal prezunzjoni tal-innoċenza. Issa, l-unika ħaġa li baqa pendenti hija jekk il-Kommissjoni ix se toħroġ bi proposta ġdida jew inkella il-żama tad-dejta saħat ispiċċal darba għal dejjem id-Direttiva Ewropea ovvjament mhijiex konformi mal-Konvenzjoni um, uh, ta' Drittijiet tal-Bniedem, allura x'sej seħ mill-leġislazzjoni fl-Istati membri illi għamlu traspożizzjoni ta' din il-direttiva, se jkollhom jagħmlu daħħa jkollhom jirrevokaw jew ibidlu liġijiet tagħhom l-istess għal PNR, għal Swift u għal um, affarijiet oħra li ġew diskussi anka f'din il-Kamra u fis font tad-dibattitu tal-żamma tad-data u l-implikazzjoni ekonomika u s-servizzi segreti u l-użu tad-data ġiet użata b'talimatu man li aħna ma nistgħux niverifikaw u niċċekkjaw kif intużat, din hija eh, eh, dan huwa ksur ta' drittijiet fundamentali tagħna. Irridu nasbu b'mod radikali. Naraw x'inhuma il-prinċipji um, tagħna, il-valuri tagħna, is-sat ta' dritt x'ifisser dawn huma prinċipji li aħna kollha inħadnu għalhekk l-Ewropa għandha bżonn bidu ġdid. L-Onorevoli Gomes. Mela, naddu għal proċedura eh, catch DI, eh, jgħid il-President, l-Onorevol Tarabella. Eh, Signora Komissarju, President, f'din is-sentenza li si għal li d-direttiva Ewropea hija wiesa wis u tindaħal fid-drittijiet taċ-ċittadini e, u um, e, tinterferixxi fil-privatezza tagħhom u m'hemm l-ebda ġustifikazzjoni mm, tal-żama tad-dejta b'mod e, bla limitu u għalhekk id-direttiva titteġa' tiġi miktuba mill-ġdid u anka il-test ehm, l-oħra li huma spirati minn dan il-Euro da u Swift per eżempju fejn tiġa tinġabar id-dejta li hija abbos ehm, għad-dritt ta' ċittadin tal-privatezza u l-libertà għalhekk issa nistgħu eh, anka naraw u nħarsu niddubitaw dawn il ftejimiet u il-ftejjim ma mal-Istati Uniti pereżempju li tħoss illi il-data ta' ċittadini tista' tiġi maħżuna bla limitu li CJ ma jaqbilx ma dan u Għalek, jekk aħna dan ifisser li qed imorru kontra il-drittijiet ta' 50 500 eh, miljun ċittadin Ewropew. Grazzi ħafna, President. Il-qorti eh, wera li din id-direttiva jaks qed tagħmel ksur ta' drittijiet fundamentali għalhekk tiġi irtirata. Manna ħafna leġislazzjoni um, domestika li timplementa din id-direttiva u dawn sfortunatament ta' domem fil-post. Għalhekk, Kummissarju Malstrom, inti għandek ir-responsabilità għandek ir-responsabilità viżavi l-istati membri għax dawn jridu jkonformaw ma' drittijiet tal-bniedem u għalhekk nixtieq inkun nafse tagħmel inti biex tassikura li dawn il-pajjiżi jirrevokaw din il-leġislazzjoni kemm jista' jkun malajr. E, per eżempju, l-Iżvezja hija eżempju ċar. Għax aħna introduċejna eh, din il-liġi bħal ħatiħor se tagħmel il-Kummissjoni biex tassikura li din il-leġiżlazzjoni tiġi revokata kemm jista' jkun malar fl istati membri. Imbagħad hemm ukoll il-tajjim Swift illi eh, qed jikser l-istess prinċipji illi eh, qed jissemmaw mill-ECJ dwar il-ħazna tal-data u sorveljanza tal-massa ħat isimaw il-parlament kemm il-darba jien illi inti twaqqaf il-tajjem li jemma l-Istati Uniti. Grazzi ħafna l-Onorevoli Gomes għal minuta u nofs. Grazzi ħafna President. Jiddispjaċini li ma konċ l essalini li il-mikrofni meta kien wasal il-ħin tiegħi. Mela, għaw ħafna applikazzjonijiet permezz eh, ta' din sentenza anka fuq il-liġi nazzjonali u nispera li l-Kommissjoni tintervjeni biex dawn il-liġijiet jiġu revokati l-autoritajiet nazzjonali konformaw mal-ħarsin tal-data. Hemm ukoll l implikazzjoni marbuta ma' Swift u il ftejim ma' l-Istati Uniti dwar il-ħarsien tad-data. L-Istati Uniti jridu jgarantixxu il-dritt tal-privatezza u il-dritt tal-appell. U eh, il-dritt għal rikors amministrattiv għal ċittadini eh, kollha eh, li jgħixu f'territorju Ewropew. Nitlob issa li l-Kummissarju Malstrom biex tala eh, bil-kommenti ta' konklużjoni. Onorevoli membri, nirringrazzakom ta' din id-diskussjoni kifet fil-bidu. Jina, aħna nilqaw din sentenza mill-orti għax tirrifletti ħafna drabi, tirrifletti l-kritika li aħna għamilna fl-evaluazzjoni tagħna. Aħna qed inħarsu lej l-implikazzjoni ħajkonna bżonn iż-żmien rridu nevalwaw dan mal-esperti tagħna legali, però hemm xi affarijiet li huma ċari diġà. L-ewwel nett kif il-koll qedtu id-dikerazzjoni dwar l-invalidità isseħ eh, immedjatament. Iġifiri eh, mid-data ta' direttiva, iġifiri qabel eh, l-adozzjoni tal-żamma tad-dejta tal-2006 għalhekk aħna ħan nirtiraw il-kas kontra il-Germania u għalek ħallasna lura il-multi li ħalset l-Svezja waċar mis sentenza illi leġizlazzjoni nazjonali tal-Istati membri mumiex um, fil-fat um, eh, konċernati b'mod dirett minn din is-sentenza u kull pajjiż li tjara u jekk hemmx bżonn ibiddel il-leġizlazzjoni hija l-ġurisdizzjoni il nazzjonali li tiddeċidi um, jekk iżamma tad-dejta fil-pajjiż ix konformi mal-drittijiet tal-bnidem u koll ovvjament e, e, direttivi oħra illi huma implikati qed issir reviżjoni permezz ta' tim u anka autoritajiet tal-ħarsin tad-dejta, aħna sissa maħniex qegħdin naraw eh, xi konflitti ma dak li ħareġ mill-qorti. Dwar il-PNR li il li kemm il-darba diskutajni ħanka f'din il-plenarja u s-Swift dawn ma nistawx inqabluhom. Il-EU PNR tindirizza il-kustjonijiet kollha illi um, tqajmu um, mal tqajmu mis-sentenza tiristringi l-aċċess għad-dejta u l-użu tagħha. Din um, hija limitata biss għall-esperti l-użu eh, ta' dejta ħadd intuża biss għat terrorizmu u l-proċess il eh, sensitiv ta' data huwa projbit, hemm ukoll salvagwardja adattata biex ikun hemm ħarsin ta' data. Aħna eh, lesti ovvjament li naħdmu mal-parlament eh, li jmiss biex naraw il- jekk nistawx insaħħu eh, il salvagwardi fil-kas tal-PNR, anka l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali ħarġu b'rapport li jispirana li xsej seħħa issa għadu kmini eh, onorevoli Weber biex nejdu xsej seħħa għax hemm bżonn ta' valwazzjoni bir-reqqa. Jekk ħajkun hemm proposta jekk et jekk jiena dan ħajqis ovvjament il-riżultat tal-sentenza tal-qorti imma anka riforma riforma tal-protezzjoni tad-data li tant ġi diskussa għawek. Iridu naraw progress f'dan rigward anka il-post eh, Stockholm program li ġi diskuss għawek. aħna edna illi ħarsu lejn il-direttiva um, eh, taż zamma tal-protezzjoni u dakin qabel ma ħarġet il-sentenza jekk u jekk ikun hemm proposta fuq um, e, e, xi żamma ta' dejta ħat is dak li qal il-qorti u din ħatkun trattata fil-leġizlazzjoni normali ġifiri bil-parteċipazzjoni sħiħa tal-Parlament Ewropew biex bekk nigarantixu l-kwalità tal-proposta. Imma dan ħajseħ kifet meta nkunu analizzajna l-aspetti legali kollha ta' dan. Grazzi, Sur President. Mela, il-Kummissarju, il-President ringrazzja il-Kummissarju. Issa imessa stqarrija mill-Viċi President tal-Kommissjoni, il-rappreżentanta tal-olja tal-affarijiet eh, barranin eh, tal-Unjoni Ewropea. Il-libertajiet eh, f-religjon u l-diversità kultur